biex nalqu dan id-dibattitu u issa ser nivvotaw minnu fih fuq dawn it-tlet punti. Nibdaw l-ewwel net bil-mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni ta' Tajlandja hemm vot wieħed biss għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni minn ħames gruppi politiċi ma kienx hemm emendi li tresqu dawk li huma favuri jekk jogħġobhom. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal Punt li jmiss il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni minn ħames gruppi politiċi fuq id-dritt tal-edukazzjoni fir-reġun ta' Trasnitria. Paragrafu 4, test oriġinali, emenda bil-fom, mis-sur preda, jider, u xek, nikjożbok. Mikrofon, Peter, mikrofon. Mulċumez, domnule Presidente. Mikrofon, jirkjożbok. Grazie, President. Jien nissuġġerixxi li fit-tmim tal-paragrafu 4 nżidu li naġġornaw l-tarif rigward iż-żamma tal-sewi il-direttur u l-viċi direttur tal-sekola post-sekundarja sekundarja tal uċa Belgan li saret fjanna tal-2014. Hemm xi oġġezzjonijiet jidher li le mela nivvotaw b'dan il-mod. Paragrafu 4 minnu favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Paragrafu 9, test oriġinali, l żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra, Astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu wieħed, favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet ukoll. Premessa A, żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti, favur, kontra jiet għaddiet. Naslu issa għal premessa i jerġa' sorpreda. Grazie President, bħal kasta ta' qabel hija sempliċement aġġornament nissuġġerixxi li fit-tmiem ta' din il-premessa ndaħlu wkoll driver of the Lucian Braga High School were detained while they were transporting the salaries of the high school staff. Mulțumesc. Grazie ħafna. Gibt es Einwände? Hemm xi oġġezzjonijiet għal din emenda bil fond Ta' sorpreda jidher li min huwa favur din l-amla kontra astenzjonijiet għaddiet. Naslu issa għal premessa O, test oriġinali, u hawnhekk għandna emenda bil-fom mis-sur repo minn ġdid. Arvoġa buħe mies. President, emenda teknika fuq dan il-paragrafu. Settembru tal-2014 nixtieq nibdilha ma' mhux iktar tard mitmim ta' wissu 2014 bidla ta' xej żgħira iżda il-test tagħna bekk ikun konformi ma' test li qablu fuq il-Kunsil tal-Ministri f'Deċembru tas-sena li għaddiet. Grazzi ħafna. Fintan kif Einwend. Il-President, grazzi ħafna, hemm xi oġġezzjonijiet? Jidher li mhux il-każ mela nivvotaw dik il-forma mela. Hemm xi oġġezzjonijiet? Surpreta. Ikkinuk. Tad nixtiven Persona waħda mhux biżejjed. Also, wir stimmen in dieser Form über den Originaltext Erwägungsgrund O ab. Wer ist dafür? Nivutaw fuq test originale tal-premessa O. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. stand tridu verifika? Namlu verifika fuq il-premessa o. Oh. Votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kurħat ivvota? vota geschlossen. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Mela. Il-mozzjoni u e riżoluzzjoni kollha kemm issa, dok li huma favur, kontra, astenzjonijiet. Tajja pwis. Adottata. Naddu issa għal punt aħar ta' din il-ġemmar l-rezoluzzjoni fuq il-Bahrejn b'mod partikolari l-kas ta' Nabil Rajab eh, Abdul Hadi Al-Kawaja u Ibrahim Sharif. Għanna mozzjoni ta' rezoluzzjoni minn erba' gruppi politiċi Il-punt numru 8, test oriġinali, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. it tini parti, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 8, amenda numru 1, favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 9, test oriġinali, l-ewwel parti. L-ewwel parti minnu favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. it tini parti, favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni Il-paragrafu 10, test oriġinali, żewġ partijiet l għol parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 12, emenda 3 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Wara paragrafu 14, emenda 2 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Issa riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Seba' astensjonijiet, 48 vot favur, l-ebda vot kontra, votazzjoni unanima. Nixtieq ilkom vjaġġ tajjeb lura id-dar, point of order man tisur Odi, jekk jogħġbu. Monsieur le Président, Monsieur President, jina kon saqsejt il-kelma meta votajna fuq l-opinjoni tal-Parlament fuq ir-reglament tal-Komissjoni fuq l-adattament tal-kwoti ta' missjonijiet ta' fett serra ma ta' jina ma stajċ nitkellem. Nixtieq nifakkar il-multilingwiżmu għax aħna votajna l-pożizzjoni tal-Parlament u r-regolament fuq blima votajna ma jedirx fuq il-sit ta' sessjoni Dretti l-qas eh, tradottu għalek l-MPs votaw fuq dokument li huwa ksur bir regli tal-multilingwizmu, teddida ġdida għad-degradazzjoni tal-multilingwizmu għawnek f'din il-plenarja mux fil-komitat u għalek su president jek joġbak għam bil komment biex il-multilingwizmu ma jibqax imur dejjem għallar fil-parlament għawnek tana. Fin danka kollegi Il-President, grazie ħafna sur Odi, ta' belħaq, dak relevanti kien point of order u investigaw dak li jett. Għal stant, nikunu disponibli l-minuti fil-laqa li mis, il-mozzjonijiet ta' rezoluzzjonijiet adottati matul din il-laqa ser u koll il-korpi u istituzzjonijiet rilevanti mhux qed naraġazzjoni għal dan għal stant, din is-seduta aġġornata.